l-istrateġija ġdida għal benessri tal-annimali għal 2016-2020 u dan ġej mill-Kumitat tal-Agrikoltura Żvilupp Rurali u nati merħba lil kummissarju Andrukaitis u niftħu dan id-dibattitu lil persuna li resqed din il-mistoqsija orali is-sur Skirski il rappreżentant mill kumitat tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Grazzi tassew. Il-Kumitat tal-Agrikoltura jixtieq iressaq mistoqsija lill kummissjoni Rigward l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-istrateġija ġdida l benessir tal-animali mill-2016 l-2020. Il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett ġiet mill-qwa minn Parlament Ewropew għax tfassal eh, roadmap fil-qasam fil tal-agrikoltura u l-benessri tal-annimali. Il-Parlament fil-fat kien kontent li bosta aspetti inklużi fil-rizoluzzjoni tal-Parlament, rizoluzzjoni tal-5 ta' Mejju tal-2010, ġew riflessi f'din l-istrateġija. U għalhekk il-Parlament jilqa l-progress li nkiseb u titlob li l-Kummissjoni sabiex tassikura li r-riżultati jinkisbu fl-aħjar żmien possibbli u għalhekk il-Kummissjoni tkun tista' tfassal strateġija ġdida għal protezzjoni u l-benesseri tal-annimali għal periodu tal bejn 2016 l-2020 sabiex tassikura li kunem kontinuità ta' xogħol sissar sissa. U anki sabiex nassikuraw li żviluppi pożittivi f'dan il-qasam jiġifieri l-benessri tal annimali jinkisbu L-istrateġija tal benessri tal-annimali ser tiħun konsiderazzjoni proposta li ġiet imresqa sabiex tissimplifika l-qafas leġislattiv għal benessri tal-annimali talba li kienet saret minnaħa tal-Parlament fil-4 tal-Julju tal-2012 fil-istrateġija tal komissjoni rigward l-istrateġija l-ġdida l benessri tal-annimali 2010-2015. U għalek, Dinja mistoqsija li il-Kumitat tal-Agrikoltura tixtieq tressaq. Għanna numru ta' punti oħra li xtuqna laboraw fuqhom. Tab ta' sekwit niddiskutu l-benessri tal-annimali fih dan il-Kumitat tagħna u anke fil-kontest tal-riformi tas CAP. ċertu miżuri fil-fatt diġà ittieħdu. Il-benessri tal-annimali huwa ferm importanti anke meta niġu għal valuri tal-bniedem U ta' bilħaq dan huwa argument. Argument li jridu nieħdu fil-kuntest tal eh, l-iżvilupp sostenibbli għanna numru ta' standards fi dan il benessri tal-annimali, forsi dawn eh, iġelu l-prodotti tagħna jkunu inqas kompetittivi meta paragonati ma' prodotti oħra fuq il-su globali. U dinja xi ħaġa li aħna niżilna wkoll fir-rapport tagħna. Rridu nasikuraw li standards tagħna jisiru standards globali, però ovvjament hemm ostakli fit-triq tagħna. Aħna ninsabu mħasba dwar importazzjoni minn pajjiżi terzi li ma jilħuġ dawn l-standards għolja, dawn ma problemi li aħna nindirizzaw f'bosta rapporti u nħarsu lej dawn l-ostakli minn perspettivi differenti. Ħarisna lejn il-benessri tal-annimali, fil-kuntest tal-trobbija tal-annimali, kif ukoll l-importazzjoni u l-esportazzjoni mill-Unjoni Ewropea. Ħarisna wkoll lejn annimali li tkabru fuq razzat, fejn l-standards diġa ġew introdotti. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-mediċina veterinarja. Hemm proċeduri ta' awtorizzazzjoni li huma pjuttost komplikati għal mediċina u dawn livelli jridu jintlaħu fl-Unjoni Ewropea kemm għal bnedmin kif ukoll għal benessiri tal-annimali. ukoll mistoqsijiet li jridu jiġu mwieġba fil-agrikoltura, per eżempju l-użu tal-ormoni, l-antibiotiċi għal-annimali li jumbat jiġu użati fil-katina tal-ikkel, għalhekk dan kollu qed iwasal għal ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna oqsma eh, fejn għad għandna mistoqsijiet li jridu jiġu mwieġba. Hemm il-kwistjoni tal-esperimenti fuq l-annimali, eh, dan kollu ma jsirx eh, fl-ħajr interess tal-annimali. Il-benessir tal-annimali huwa ta' valur importanti ħafna għalina. Issa l-Kummissarju Kajtis. President, membri onorevoli, il benessir tal-annimali huwa suġġett importanti u sensittiv u jinsab għal-qalb bosta ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jina naqbel ma tħassib ta' bosta Ewropej rigward it-trattament tal-annimali. L-istrateġija preżenti tal-Unjoni Ewropea għal benessri tal-annimali adottata mill-Kummissjoni Ewropea fl-2012 għada fis-seħ. Il-priorità tal-Kummissjoni għalek u li nwetqu l-azzjoni ta' pendenti għatem xogħol li jrid isir fuq li nsaħħu tisħiħ ta' ruoli eżistenti li ntejbu id-dialogu mal-partijiet interessati u anki nesploraw mezzi kif aħna nistgħu ninkludu aħjar il-benesseri tal-annimali eh, fiħdan l-attivitajiet internazzjonali tagħna. Rigward l-infurzar, l-Unjoni Ewropea għandha dispożizzjoni tagħha regoli eh, fissi għal benesseri tal-annimali li kopru bosta speċi bl-inklużjoni tal l ħnizer trasportazzjoni, l qtil tal-annimali u anki il-prodotti, per eżempju prodotti tal-foki. Aħna irridu namlu prioritizzazzjoni, kwistjonijiet kritiċi u il-kwistjoni kritika i kif indaħlu dawn il-livelli, dawn il-prazzi. Aħna rridu nishtu l-attenzjoni fuq bosta elementi għalek f'dan l-isfont jina nixtieq naħdem billi ntejjeb il-konformità ma' rekwiżiti sabiex niprojbixxu il-tuħ tuħ ta' demb tal-ħnieżer kif insibu imnizzel eh, fl-istrateġija għal-benesser tal-annimali. t-ninet, jina ħerqan li nħarsu lejn il-rizultati ta' il-proġett pilota u l-aħjar prassi li jaġi appoġġat anki mill-Parlament Ewropew. Il-proġett Bedda mill-2015 ser jintem fl-2018 nixtieq insemmi wkoll proposta tal kummissjoni biex nirrevedu l leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-kontrolli uffiċjali li għandu l-potenzjal biex jitejjeb l-infurzar tal-rekwiziti għal-benessri tal-annimali bħal per eżempju jew permezz tal-proposti tagħna biex ikollna anki ċenti ta' referenza għal-benessri tal-annimali. Rigward dialogu mal-partit interessati hawnhekk nixtieq li jkollna dialogu fost l-atturi prinċipali. Bisibni nippromovi u naraw jekk hemmx Ħtiġ anki dan il-komunità biex naraw li kif aħna nistgħu nistrutturaw dan id-dialogu għal ġejjini Fl-ħarnet fuq l-azzjoni internazzjonali bla dubju u tħassib ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea rigward it-trattament tal-annimali ma tiqfx fuq il-frontieri tagħna. Aħna rridu nkomplu nipromuovu l-approċċ tagħna u anki nipproteġu l-kompetittività tal-industrija tal-tkabbir tal-annimali u aħna minna ħafna sforzi f'dan il-qasam bekk nkun nistgħu nżommu l-standards tal-Unjoni Ewropea fuq livell aktar li minkejja il-pressjoni li l-globalizzazzjoni ġib magħha. Flimkien mal-kollegi tiegħi ser naraw permezz tal-kummerċ u l-agrikoltura anki il kif is-suq tal-annimali jista' jiġi valorizzat fuq livell globali. Il- produzzjoni tal-annimali fl-Unjoni Ewropea trid tipprova tikseb profit u tagħmel profit mill-pożizzjoni vantaġġuż tagħha anke meta nqisu l-livelli tagħna. U anki nesploraw swieq li jitolbu produzzjoni etika minħabba l-fat li il-benesseri tal-annimali hija importanti aħna rridu nieħdu passi oħra nix informakom li l-Kommissjoni ser tniet fl-2016 stħarriġ tal-Eurobarometer fuq il-benessri tal-annimali u dan ser jippreżenta sors unkli ta' informazzjoni ma' partikolari fil-qasam ta' l-arfin fost il-konsumaturi u l-edukazzjoni u kol. Daw ser ikunu l-passi li aħna ser nieħdu wara li joħroġ istħarriġ mill-Eurobarometer. Grazzi. Thank you, Commissioner. And now to our speakers list. Um... Grazie, Afna. Komissarju, l-onorevoli Desma jiex li jataw, allura naddu għal dak li jmiss fuq l-lista, Essur de Castro. President, Kommissarju, kollegi, il-Komitat tal-Agrikoltura kemm il-darba tkellmet dwar il-benessiri tal-annimali li fortunatament fil-Europa l-livell ta' protezzjoni li noffru huwa foslola fid-dinja sal-istrateġija 2012-2015 waslet fit tmima u aħna hawnhekk nixtiequ nisimgħu x'beħsiba tagħmel kummissjoni għall-istrateġija ġdida ta' benessri tal-annimali. Lillin mir-regoli ġodda jina nixtieq inkun naf liema azzjonijiet tal-istrateġija attwali għadhom ma ġewx implementati jekk għad hemm xogħol li tisir sabiex ikun hemm implementazzjoni sħiħa uniformi ta' din l-istrateġija. Jiena nixtieq ukoll nżid li fil-moment fejn aħna nitolbu regoli iktar stretti għal raħala tagħna mingħajr ma nistaqsu kemm hemm reċiproċità, aħna qegħdin nirriskjaw illi nimminaw is-sistema ta' produzzjoni tagħna saħan sitra illi xi minnhom imbagħad jil-delokalizzaw imorru barra mill-Ewropa. Mingħajr imbagħad ma jkun hemm ħaris, tħaris u ħarsin tal-benesseri tal-annimali. Grazzi. Onorevoli Nicholson, Grazie ħafna President. <clears throat> Bħal eh, situazzjoni oħrajn tal-Unjoni Ewropea nħoss li din il-politika għandha tiġi bbażata fuq realtajiet prattiċi fil-bliwa u mhux bl-emozzjoni u bl-opinjoni pubblika. Alla volja dan għandha intenzjoni tajba. biex naslu għall-aħjar riżultati għal-benessi tal-animali u li jkollna strateġija li tiffunzjona u li tagħmel sens u ma tamil xpiz bla bżon fuq il-produtturi, għanna narfu l-imitazzjonijiet prattiċi għal-produtturi u nħarsu lej il-konsekwenzi li kvista jkollhom impatt negativ. Per eżempju, il-proposta l-Komissjoni tista' tkoll implikazzjonijiet għal benessri tal-ZS billi ma twassalx il-medikamenti sakemm il-marda tkun inxerdet dinija ta' dan jitħasseb il-konsumaturi kollox. fil renju Unit minn fejn iġijin aħna għedin indumu biex namlu dan affarijiet kollha fir-Renju Unit u tilfet eh, il-vantaġġ li hija kellha dak iż-żmien hemm ukoll bżonn għall eh, istandards tal-benesseri tagħna li jiġu mħarsin fin-negozjati ta' kummerċ. Ma nistax nippermettu pereżempju l-importaturi minn pajjiżi terzi ikollhom vantaġġ komparattiv fuq dawk li jiġu prodotti ġo l-Ewropa eh, taħt l istandards għoljin tagħna. Eh, tibi hija ħaġa importanti għax għandha implikazzjonijiet għal bejjem tagħmel pressjoni fuq il-bej fuq il-bdiewa u l-kolt um eh, flus. Xregol dak il-regolamenti eh, li jiffunzjonaw eh, jimplementaw allura jkun benesseri aħjar għall-annimali. Żewġ minuti u nofsa l-onorevoli Valerli. Grazie ħafna, Signor President, jina kontent li qed nara li l-proċess wasal sa dal-punt Eh, nistaw min ħajaraf il-klim li użat mill-Kumitat tal-Agrikultura, affarijiet li aħna għanna inna għal ċerta żmien. Aħna nixtiequ eh, namlu segwitu eh, għal din il-mistoqsija orali b'dan il-battitu nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Andukaitis għall-impenn li wera għal dan is-suġġett ehm, msemmej diversi maniere kif nistgħu nabanzaw fuq aħna li għabel kollox għandna bjon valutazzjoni adekwata dak li kellna fil-strateġija ta' qabel. Umbat, naħseb li għandna nagħmlu konsultazzjoni biex naraw il-strateġija tal-ġejjin għandha xkun. Kif għal Sur Nicholson, għandna bżonn li jkollna pakkett uniku għandu jkun ekwilibrat. U dak li nħossli huwa importanti li dan ix-xogħol isir fl-imkien mal-bdiewa Ewropej, mhux xi ħaġa li tmur kontra l-interessi tagħhom imma li tmur magħhom. Din istrateġija għandha għandina perspettiva iżjed wiesa u strumenti iżjed wiesa biex inkunu nistgħu naħdmu bihom. <clears throat> U jien naħseb dan hija importanti biex nimxu lej leġizlazzjoni ta' benesseri tal-animali armonizzata. Għanna su armonizzat għal-bidja imma mħafna regoli nazzjonali huma differenti. Tistaw taraw kemm hemm direttivi li ġew implementati f'forma differenti f'pajjiżi differenti. Fl-Iżvezja hemm direttiva tal-ZS kif hija magħrufa. Li tkopri l-2013 20, imma jekk tħares eh, lej servej se saru mill-Università 8 minn 28 eh, pajjiż li implementaw kompletament. Naħseb li huwa importanti li l-liġi dwar is-saħħa tal-bejjem kif nużaw pereżempju l-antibiotiċi għandna nikkonsidraw kif kif l-antibiotiku tal-animali eh, jiffunzjona fuq il-bnedmin, x'effetti kollu. Għanna bżonn li s-sistema leġislativi ta' kważi 30 pajis jinaqdu iżjed biex ikun hemm verament eh, suq uniku fl-Ewropa nħarsu l-annimali issa. Naddu issa għall-Onorevoli Hazenkamp għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Signora President, il- dannu li namlu l-bejjem hija enormi u bil-strateġija ġdida li l europa tista' tagħmel xagħda ġdida. Mbażi fuq dan fl-artiklu 13 tal-Lisbona fejn tajt li l-bejjem huwa iħossu. U din ħaġa li x ma x'sens għamil jekk il komissjoni ma l-ebda inizjattiva fuq il-benessri tal-animali u da bandunom eh, għal forzi tal-suq kif nistaw nħarsu l-bullfighting? Wieħed joqtol il-mejjem minar ma raqqadhom qabel meta hemm alternattiva. jew inkella nittrasportawhom daw it-trakkijiet mballati. X'valur għandu l-artiklu 13 hekk aħna eh, nħall nippermettu l-annimali jkomplu jsofru Signor President, il ci tista' indirizzata di situazzjoni verament krudili u ma nibżon eh, servet l-Eurobarometru ġdida u jew strategija ġdida. kommissjoni ċemma li għaddiet ma informata li mandom nebda intenzjoni li kollon strategija ġdida. Eh, u din qabel id-dibattitu, ma jistax minn maġina li dan huwa veru, nispera l-Kommissjoni tura verament tur rispett għal għal sejħa li hemm biex nħarsu l-bejjem. Apparti minn da għanna bżon intemmu s-sussidji l-bidja fl-Europa. Surdas għadu kem inaqat maħna għalok bok tista titkellem ma' zoċ minuti. Grazie ħafna, Signor President. Kollegi, tispeċin <clears throat> li ma konċemmek hemmhekk għadni Eh, kem rajt il-valur ta' frontieri miftuħin li jider il-frontiera bej il-Germania u eh, Franza il malu u jena zom temmek sa'tejn nistenda fil-frontiera. Jena nishti nitkellem fisam il-grupp tal-IPP dwar l-istrategija tal-Kommissjoni għal benessri tal-animali. Pala bdiewa aħna nafu li l-benessir tal-annimali għandha tkun priorità. Dawk il-bejjem biss li li għandhom li huma f'saħħithom, li huma ma sew. Jippermettu li l-farms tagħna jiffunzjonaw. U dan tapplika wkoll għall-annimali ta' kumpanija, il-pets Aħna m'għandniex laqqas fl-istess ħin nesaġeraw. Jekk eh, biex ma nippermettux il-produzzjoni tisposta mill-Ewropa għal pajjiżi oħra, eh, għax inkella eh, namlu xi ħaġa negattiva għal benesseri tal-annimali. Daw l-aħħar snin kien hemm żiena ta' 6% tal-produzzjoni tal-annimali ma waqt li fl-Asja hija 150 fil-mija iżjed. Jekk aħna konna approċċ li huwa esiġenti wis, allura naraw l-produzzjoni tisposta għal pajjiżi oħra fl azja Għanna konna sens ta' proporzjon għanna nikkonsidraw il-benessiri tal-animali, ma fl-istess jena għanna bżon nizguraw li l-produzzjoni tista' tkompli f'pajjiża pajjiżna u l-farms iż-żar ma jiġux jiġu affettwati. U ma daw dawn iż-żar li għandhom bżon najnu, għandikom eżempju. jekk namlu regoli zjed esigenti għal eh, baqar, allura ċerta bdewa fil-muntani jitilfu ħobżom. Is-Sur Taylor minuta nofs. Grazzi ħafna, Signor President, dir riżoluzzjoni tal-, eh, tal kumitat li jena presidenti għawija hija ħaġa li eh, aħna nappoġġaw kompletament. Aħna ħadna għos specialment il-lista biex niċċekkjaw fuq x'qed iġir fl-istrateġija preżenti. U eh, disa minn 19 l-azzjonijiet li ġew mitluba eh, ġew implementati s'issa mill-Kommissjoni. Għalhekk kwalunkwe strateġija ġdida għandha l qabel kollox u forma urġenti għandha tagħmel qafas ta' legislazzjoni eh, li tejjeb il-standards għal-benessari tal-animali u mux tlaħlaħom. Tħassibna meta ċerta nis jitkellmu dwar simplifikazzjoni tar-regoli, eh, f'sa ċertu punt dan kull ma qed jitolbu huwa li innaqsu l-impatt tagħhom. Dak li għandna bżonn huwa jkun hemm implementazzjoni aħjar. Hemm ħafna elementi fir-riżoluzzjoni eh, proposta li nkun nistgħu nitkellem fuq, ma għandna bżonn Eh, nihdu nota tal fat li il-bejjem l-annimali kollha iħossu u jsofru. U naraw l-standards tal-annimali qablu ma dawk tagħna specialment fit trasport tal-annimali u kif tal-regolament kif jiġi kif jiġu implementat. Kwestjonijiet li għandhom xaqma benessri tal-imani huma kwestjonijiet li huma fost l-ewwel tlieta, eżi importanti tal-votanti tiegħi. U l-Parlament u daw in-nies jipretendu l-Parlament jħarishom. Naddu issa għall-Onorevoli Agnew għal żewġ minuti. When we're talking about animal welfare Grazie ħafna meta nitkellmu dwar bħal benessri tal-imani fl-Ewropa għandna ċerta eh, konflitt ta' ta' kultura, f'ċerta pajjiżi l-Mediterran jgħadu miħdu gost li jaraw li l-barrin jiġu jġildu. Eh, forsi tista' tajt li meta tkun Ruma tagħmel par Rumania, ma sfortunatament inħabbar kif kif tiffunzjona l-politika agrikola komuna minħala 16 fl-Renju Unit qed iħall qed jissussidja eh, lil dawk li eh, irabbu daw il-barrin Safejna fien għat ma kienem lebda leġizlazzjoni li tajt li il-flus eh, tal-ċittadini britannika jiġu użati għal dan il-fin. Imma jina najdilkom li ġej referendum fil-Renju Unit minnaw fuq dil-kwestjoni eh, tal-Unjoni Ewropea u hemm xejn li li huma jowo iżjed li meta jkunu jafu li l-flushom qed jiġu użati għal dan il-lan. Suġġett ieħor huwa eh, l-klieb li blasit fir-Rumanija li qed jiġu maqtula. Jiena jiena nixtieq nkun naf x'jiġri minnhom eh, meta dawn jiġu maqtula eh, naħseb qed jiġu inċinerati, qed jiġu mitfuna x'in kella jurtaw l-lot jew ieħor jew nkella qegħdin jiġu użati bħala fertilizzant jew qed jiġu mitmuma lill annimali oħra. Dawn il-klieb għandhom ir-rabies, xi 20 fin mija għandhom ir-rabies, u dan ġifiri jistaw uh, jaddu għal-bnedmin u daw jistaw jieħtlu fil-Renju Unit. Allora, hemm raġuni valida biex nalqu il-frontiera. Il-possibilità ta' rejbis, Naddu issa għall-Olivery Bilda. Uh, Grazzi, Signor President, fil-waqt li l-istrateġija tal-benessiri tal-annimali tal-2012-2015, jiena kontenta li qed nara dal-punt fuq l-agenda llum u nittama li se jkun strateġija ġdida għall-2016-2020 li l-artiklu 13 ta' trattat tal-tħaddim tal-Unjoni Ewropea jqis bisħieħ il-bżonnijiet tal-benessiri tal-annimali. tal benessiri tal annimali Aħna rridu morru lil-lin minn dan fil-difiża tal-annimali u naraw x'difetti għatem fil-din l-istrateġija tagħna fuq l-agrikoltura il-trobbija tal-annimali intensiva wis il-tedida tal-TTIP u beżdawni għal-benessir tal-annimali mhux biss għall-annimali manka għas-saħħa tal-bniedem bħal pereżempji eh, dak li qed jiġri fl-Alsas f'ċerti eh, irtiet il- il-trobbija tal-annimali tal- ehm, eh, eh, differenti u anki l-esportazzjoni tal-annimali hija ħasra illi l-inizjattiva ta' ċittadini fuq il vivizzazzjoni ma tlaqax mill-Kommissjoni u jiena naħseb illi hemm xjenza u illi turi illi nistaw namlu aħjar għall-annimali un batanna u koll nużaw metodi alternativi flok ma nużaw l-annimali għall-esperimenti tana anki l-annimali li jinqatlu minn ma jkunu storduti huwa essenzjali illi ikunem tikketjar id-detaljat ta' kif jinqatlu l-annimali u anki għal-pil tagħhom. Umbat lan irridu namlu zgur illi l-annimali kunu storduti qabel eh, ma jinqatlu. Mil-banda l-oħra rridu noqdu attenti ħafna biex niġġieldu kontra it-traffiku tal-speċi annimali u prodotti bħal lavorju per eżempju. Dawn l-atti rridu jkunu sanzjonati aktar aktar mod aħrax. Jina naħseb li hemm bżonn li narraw li l-istati membri segwu l-aħjar prassi eżistenti għal ġestjoni effiċjenti tal-annimali ta' triq. Grazzi. Merci. Um, for two minutes, Frau Kostinger. Naddu issa l-Onorevoli Kosting Kostinger. Grazie ħafna, Signor President, Kommissarju, jinu koll, nishtiq. Nisħaq l-importanza ta' dan il-battitu u li jkun hemm strateġija tal-Unjoni Ewropea wara l-2016 u jien nieħu gost għandi l-opportunità biex nieħu parti għax kif qalu kellim meta qabli huwa importanti ħafna li l-benessiri tal-annimali ma titlifiex meta inti tgħaddi minn pajjiż għal ieħor. <clears throat> Dan huwa importanti għal eh, bejjem innifishom imma wkoll għal min jipproduċi minn eh, rabbi daw l-annimali. L-Awstrija għandha standards verament li fil-benessri tal-annimali meta tqabbilhom ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Eh, u għanna standards għoljien fit trasport tal-annimali, għanna kontrolli eh, verament ibsa kif il-bejjem miġu trattati. Pajizi oħra fl-Unjoni Ewropea ħafna drabi ma' jihdux noti eh, eh, ta' xqed jiġri fil-dawn eh, l-unitajiet ta' produzzjoni tal-tiġieġ. U kif dak li għandu xaqsam mit-trasport jiena naqbel li aħna mhux ħanejnu l-benessri tal-annimali jekk aħna ma nifsawx nipproduċu b'forma kompetittiva fl-Ewropa. Jiena naħseb fil-politika ta' kummerċ għandna nieħdu nota ta' l-istandards li japplikaw eh, l-produtturi barra mbagħad jiġu eh, importati fl-Unjoni Ewropea għax evidentement hija u minn ħafna inqas meta inti tipproduċi meta ma rispettax dawn l-standards u dan ovvjament qed eh, jimmin l-produzzjoni tagħna jina nagħmel appell lil daw kollha li qed jitolbu li konna iżjed kontrolli għal benessri tal-animali nitlobkom li mhux biss tagħmlu attiviżmu eh, informaw il-konsumaturi dwar l-space addizjonali meta aħna jkunna daw l-standard soljien u nispera li tappoġġawa biex ikun hemm implementazzjoni adekwata għall-etikettar tal-ikel eh, li għandhom siru mill-produtturi kollha. Grazzi ħafna ngħaddu issa għall-Honorary Kofod. Grazzi ħafna, Sina President, Komissarju. Għanna spess nitkellmu dwar il-benessir tal-annimali ma rridu nieħdu azzjoni. Irridu nkunu ċerti li l-azzjoni tagħna ikolla impatt pożittiv anke fuq is-suq. Għalhekk hemm bżonn strateġija. Strateġija hija fondamentali. Hemm bżonn illi l-standards għal benessir tal-annimali jkunu rispettati dejjem, per eżempju fil-la Demarka Eh, per eżempju dawn il-metodi eh, ta' trabja tal-annimali mhumiex korretti, anki l-mutilazzjoni tal-annimali, hemm bżonn li l-istandards li għandna aħna fl-Ewropa jiġu rispettati. Issa l-Kummissjoni qed titkellem eh, dwar 8 sigħat tal-trasport massimu tal-annimali ħajjin. U mbagħad fir-rigward tal-istrateġija huwa importanti illi il-Kommissjoni u l-entitajiet kompetenti kollha jarraw illi ir-regoli li għandna fis-seħ jiġu rispettati bisħieħ. Għal minuta nofs l-Onorevoli Wojciechowski. Grazie ħafna Signor President. Ma l-votazzjoni tal-aġenda għet mill-kollegi tagħna għal li għandna problema bit-terrorizmu fl-Ewropa. Mhux tajjeb, żmien tajjeb biex naddottaw eh, riżoluzzjoni fuq eh, strateġija tal-Animaja Din naħsux li ma verament alternativa, din hija alternativa verament falsa u jew ħaġa jew l-oħra. Il-benessri tal-annimali hija parti mill-patrimonju tal-Ewropa u aħna gburin li għanna wieħed mill-standards iżjed għoljin fid-dinja fil-ħarsin tal-annimali. Il-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej jixtiequ jkomplu f'dan il-proċess biex jtejbu l-istandards ta' ħarsin tal-bejjem u l-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej jifmu xi tfisser meta tkellem eh, dwar ħarsin tal-animali u benessri tagħhom fil-dan il-bidu ta' seklu 20. L-istrateġija l-2016-2020 tiġi trattata bħala eh, sinjal ħażin li b'xi motiv ieħor l-Unjoni Ewropea ma tixtiex Eh, jekk ma nagħmlux din l-istrateġija, xi ieħor jindika l europa ma t tixtieqx tittejjeb is situazzjoni eh, Dan hija sinjal ħażin lil opinjoni Republika. U aħna nitolbu l-Unjoni Ewropea li tkompli fil-politika ta' benessri tal-animali u t tipprepara strateġija ġdida. Maħat eh, ma għanni għal li kemmu kbir pajis u l-progress morali huwa kif jiġu trattati l-bejjem taħħa jekk nadottaw din strateġija ġida natu prova kemm aħna verament eh, bazati fuq umanizmu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Uh, for one and a half minutes. Għal minuta u nofs, naddu issa għall-Onorevoli Jakovčić. Grazzi ħafna, Signora President. Meta aħna tkellimna dwar politika ta' benessri tal-annimali, għanna bżonn nifmu li dawn l-annimali daw il-bejjem għandhom eh, ħossu koll, ħossu eh, iweċċaw u koll, huma bħal bnedmin, dak huwa jkun il-bidu tad battitu tagħna u meta nassumu dan u nibdew minn hemm li nifhmux qed x'namlu lil dawn l-annimali meta aħna eh, namlu l cloning ma mela nittrasportawhom forma mhux adekwata u ġeneralment nittrattawhom ħażin. Huwa biss dak il-moment nkunu nistaw nifmu eh, l-problemi kollha li eh, kif jiġu trasportati pereżempju jiklonjati. Aħna għandna bżonn strateġija ġdida bla dubju u din l-istrateġija ġdida għandha tieħu nota tal kif nittrattaw il-bejjem ukoll eh, salvaġġi per eżempju fil-ċirku, jew nkella fil-kummerċ illiċitu da tip ta' bejjem. Din l-istrateġija għandha tieħu nota li il-klib tates u annimali oħra pezz oħra ħafna drabi jiġu tattati ħażin. U daw ukoll għandna nindirizzaw il benessri tagħhom kif il kondizjoni tal-ħajja tagħhom. L-istrateġija preżenti ħatala din is-sena. Għalhekk definittivament għandna bżonn strateġija ġdida biex inkopru il-perjodu ġdid tal-2020 u nisperaw li issir. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu li kellim nimis, Projek, Għazzi ħafna xina President, Komissarju, fi-strattat tal-Lisbona l unjon Ewropea impenjat ruħa li tieħu nota tal-talant tal-bejjem eh, u dak li jħossu fuq it-trasport fil-distanzi twal, eh, fil-biċċeriji, eh, il-bejjem jisofru. Kull sena imutu f'dawn is-sitwazzjonijiet u ma tantx qed jiġu rispettati r-regola li jeżistu fil-preżent. Mem ebda tip ta' regolament li per eżempju ikopri il-fnik. dak li ħatala, l-istrateġija li ħatala issa nofs l-azzjonijiet għadhom ma ġewx sodisfatti. Għandna bżonn nabbandunaw il-batteriji ta' tiġieġ, il unitajiet ta' produzzjoni ta' tiġieġ u għanna bżon nħdu azzjoni wkoll dwar kif nistordu l-annimali għanna għanna niprojbixxu il-testing tal-annimali u għanna bżon nasiġu li jiġu rispettati l standard tagħna fil-ftejn ta' kummerċ. Għanna bżon ikonna strateġija ambizzjuna u m'għandniex nipposponi wa ċittadini ma rridx id-dan ma jridux jistennew iżjed meta naħseb Eh, dwar ħajja tal-għanna ma najt li ma nistax inkompli nsofri. Il-kommissjoni najdilom li tkunux kompliċi fil-soffriment tal-bejjem. Uru kuraċ morali u ħudu azzjoni. Dak qed jisiġu l-ċittadini Ewropej. Will you accept a blue card from Mr. Dess? Yes, Mr. Dess, 30 seconds, please. Herr Eck, ich hätte eine Frage an er għandi mistoqsija għalik. Kif tista' inti tispjega il-mod kif il-membri tal-parlament tal-partit -tal tiegħek stess qed jigvernaw. Hemmhekk għandkom l-ikbar irtsiet fej kien hemm il-komunisti hemmhekk hemm l-ikbar irtsiet daw l-affarijiet ta' qas jeżistu fil-punent, kif tispjega din? il-kapital jimxi fejn ikun hemm l-inqas resistenza u eh, fil-vant tal-Ġermanja dik kienet l-opportunità illi kien hemm iżda ftakru minn fejn ġew l-investituri, pereżempju l-Olanda ġew ħafna minn hemm mandu xejn jaqsam mal-partit u laqas mandu xejn jaqsam ma' s-sujġet li qed niddiskutu llum li għall-istrateġija l-benesseri tal-annimali. Is-Sur Duran, minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Sur Kommissarju, l-istrateġija l-2012-2015 ehm, ma tantx hija waħda li nistgħu ngħidu li rnexxiet u jidher li l-Kummissjoni għal periodu 2016-2020 laqqas mi qed tipproponi miżuri ġodda fl-istrateġija ġodda u issa beħsibkom torganizzaw inkjesta. Jiena ma nistax nifhem għaliex intom qegħdin tilkom tinnegozjaw it-trattat TTIP fejn intom tkellimtu dwar il-trobbija intensiva tal-annimali li qed isir eh, fin-naħa l-oħra tal-Atlantiku. Mbagħad fuq dawn l-affarijiet ma ngħidu xejn il-mod kif jinżammu eh, l-annimali fil- eh, ikunu ħafna fuq xurxin affarijiet li ma narawhomx fl-Ewropa għallek dawn huma prassi illi iridu jitwaqfu darba l dejjem nitolbok sur kommissarju. Il-ċittadini edin jistaqsu. Aħna ma' min edin nżommu mal-kumpaniji l-kbar ma' dawk li edin jamlu liħ jew inkella rridu nħarsu l-benessiri tal-annimali. L-Onorevoli Zullo, minuta. Presidente, Grazie ta' stessu President, it-Trattat tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea artiklu 13 aħna fakkarna diġa li l-approċ meta niġu għal benessri tal-annimali għandu jisir biex ikun hemm ħarsien lejn il-ġit tal-annimali, pero dan l-approċ għedin nizbedu minnom mħabba raġunijiet ta' ipokrizija fl-opinjoni tiegħi u minħabba l-eċezzjonijiet aħna apokriti minħabba raġunijiet ċentifiċi meta aħna inġelu bosta annimali jiġu sottoposti għall esperimentazzjoni għal xejn din tajdina bija xenza stess, aħna ipokriti anke għal raġunijiet kulturali, u għetna referenza għall-annimali fil-ċirki u id-batija li aħna t-nġelu jaddu minna. Eh, aħna ipokriti u kol minħabba raġunijiet religjużi, per eżempju prassi ta' til fejn aħna nġellu li dawn l-annimali verament ibatu jisofru għal xejn xejn. U għalhekk kummissarju jiena nittama l-istrateġija l-ġdida li hija neċessarja għandha tpoġġi fil-qalba tagħha il-ġid u l-benesseri tal-annimali bħala kreaturi. Grazzi. președintă domnule comisar doamnelor și domnilor colegi sănătatea fiecăruia dintre noi. president comisariu signori il-benesseri tagħna u s-saħħa tagħna tiddependi fuq l-annimali li aħna niklu dan ovvjament huwa marbut mal-benesseri tal-annimali li mbagħad jiddependi fuq kif dawn l-annimali jkunu trabbew u x'ikunu intemaw għalhekk aħna eh, nappoġġaw l-isforzi li għamlet il-Kummissjoni f'dawn l-aħħar snin u eh, naraw ukoll illi dawn l-isforzi jridu jiżdiedu u jissaħħu Il-Kommissjoni f'dan il-kontest trid tiżgura li jkun hemm komunikazzjoni il-ħin kollu biex tisma' il-bżonnijiet tal-konsumaturi u tar-raħala. Irridu jiżguraw li jkun hemm eh, bilanċ bejn l-interessi taż-żewġ naħat sabiex kulħadd ikollu garanzija li drittijiet tiegħu tiġu rispettati. Jiena napprezza ukoll li il-Kommissjoni it-toqgħod attenta mhux biss illi il-leġislazzjoni trid tkun effiċjenti u semplifikata fuq livell tal-Unjoni Ewropea, imma trid tiżgura wkoll illi ikun hemm monitoraġġ mill-qrib ta' l-implementazzjoni min-naħa tal-Istati membri fejn sfortunatament hemm noqasijiet serji. Bħalissa għad hemm zbilanċ sħiħ fil-katina tal-ikel u dan huwa ta' zvantaġġ għal raħħala u jista mbagħad xi darba eh, koll waqqaf l-investimenti f'dan il-qasam. Wis burokrazija u bħala parti minn sforz biex nissemplifikaw m'għandniex nagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli għal din l-industrija. Aħna nemnu illi dawk il-bdewa u raħala li ħadu responsabiltajiet tagħhom f'dan il-qasam għandhom ikollhom stabilità u prevedibilità għall-investiment tagħhom flimkien ma kondizjonijiet indaqs fuq eh, skala internazzjonali għalhekk l-istati membri jridu jagħmlu użu iktar effiċjenti għall opportunitajiet li joffru l-fondi Ewropej għall iżvilupp rurali u eh, investiment f'soluzzjonijiet innovattivi u moderni għat-titji l-annimali sabiex iċ-ċittadini jistgħu jiklu ikel tajjeb. L-Onorevoli. Grazie, Sur President. L-annimali huma ħlejja li bħalna jħossu, bħalna jweġġaw u bħalna jisofru insiba diffiċli biex nifhem kif persuni jaslu biex jabbużaw minn kreatura li ma tistax tiddefendi ruħha u tiddefendi lilha nfisha. iżda sfortunatament ħafna nies jemmnu li l-annimali għandhom jintużaw biss għal skopijiet ta' qlieħ ta' flus għal ikel għax-xjenza għall kaċċa u modi oħra ta' sfruttament. l-annimali m'għandhomx jiġu abbużati u għandhom jiġu trattati b'dinjità u rispett. l-annimali la għandhom vuċi u lanqas għandhom vot biex jipprotestaw il mod kif il bniedem jitrattahom għalhekk għandna l-obbligu li nitkellmu u niddefendu lil dawk li m'għandhomx vuċi. hekk kif l-istrateġija preżenti dwar il-welfare tal-annimali ser tiġi fi tmiemha din is-sena inħeġġeġ lill-kummissjoni biex timplementa mingħajr dewmien il-punti pendenti mill-istrateġija attwali kif ukoll tfassal strateġija ġdida li tkun ta' benefiċċju mhux biss għall annimali iżda wkoll għal kull min iħobb u jirrispetta l annimali ejja nuru kemm aħna verament ċivili billi nagħtu l-vuċi protezzjoni lil dawn l ħlejja li ħafna drami huma ħnina u jafu ħobbu ħafna iktar mill bniedem. madam president aktar inforzar u koordinament ta' regolamenti li għanna u essenzjali biex ikun hemm iktar benesseri tal-annimali. Aħna nafu kemm importanti s-saħħa tal-annimali li nrabbu għall-ekonomija tal-Ewropa u għalhekk huwa essenzjali li aħna nkomplu nappoġġaw il-produtturi tal-ikel u tal-laħam u niżguraw illi ma naħrux il-raħala tagħna biex imbagħad ikollna nimportaw iktar minn barra. Da ma jfissirx ovvjament illi m'għandux ikun hemm kontrolli, m'għandhomx jinħarqu li jinħaqru l-annimali irridu ntejbu l-standards għal protezzjoni tagħhom, kwistjonijiet ta' trasportazzjoni rridu nindirizzawhom fuq livell Ewropew. għalliex imma ħafna affarijiet jistaw jsiru wkoll fuq livell tal-istati membri, ħafna qalu illi jitnajdu ħafna fuq il-benesseri tal-annimali imma azzjoni ftit li xejn. Mhux veru għandna l-ola standards fid-dinja, ejja ma noqogħdux eh, nikritikaw li nafusna, rridu sempliciment nizguraw illi dawk illi mux qed jinfurzawhom jibdew jinfurzawhom. Grazzi ħafna, President. biex ikunem strateġija għal benessri tal-annimali ġenwina irridu ninkludu l-idea essenzjali illi em, fil-qalba tal-protezzjoni u l-benesseri tal-annimali. Din l-idea hija prinċipju filosofiku u etiku li mhux ta' spiss insemmuh, jiġifieri aħna rridu inħarsu l-annimali għaliex l-annimali wkoll għandhom id-drittijiet Iva, skont il-korrelazzjoni meħtieġa bejn il-drittijiet u dmirijiet, il-fat li aħna nħossuna obbligati li nħarsu l-annimali jindika li aħna wkoll nirrikonoxxu id-dritt li ikunu imħarsa u dan għandu jkun inkluż mod espliċitu fid-dokumentana għaliex hija l-bażi illi fuqha aħna se nibnu il-protezzjoni u l-istrateġija l benesseri tal-annimali. Grazzi, Signora President. Grazzi għal żewġ minuti l-Onorevoli Xraja Pirik. Grazzi ħafna. Et nitkelmu dwar tkomplija tal-istrateġija għal benessiri tal-annimali. Jiena kontra dan, Signora President, għaliex id-direttivi u regolamenti jridu jkunu implementati u l-istrumenti li diġa jeżistu jridu jkunu implementati. Ħafna ministri għalu li ċerti affarijiet iridu jsiru fl-Ewropa għandna ċerti regoli u r-raħala segwewhom u dana wassal għal aktar spejjeż il-konsumaturi mhux lesti iħallsuhom. Eh, ftit ġematilu tkellimna dwar il-kriżi fil-qasam tal-agrikoltura u dan huwa riżultat ta' wkoll ta' dawn l-standards tagħna. Ma nistgħux inkomplu noħonqu l-bdiewa u r-raħala tagħna qed nitkellmu dwar il-benesseri tal-annimali ma żgur li wkoll għandna naħsbu fil-benesseri dritt tal-bnedmin. Aħna nħallu refugġati jistennew sijad barra fil-kesħa u l-annimali eh, moħna fihom jiġu eh, nitmawhom, nisquhom, eh, naraw li jivvjaġġaw b'mod komdu qed ngħidu flok jagħmlu vjaġġi ta' tmien sigħat f'daqqa jivvjaġġaw seba' sigħat biss. Aħna nħallu n-nies joqogħdu barra fil-kesħa fil-borra għax ma' fejn inżommuhom imma l-annimali għandhom bżonn ikollhom is-saħħa u s-ħana u l-kumditajiet kollha. Sinjura President, ma taħsibx li għanna affarijiet oħra hawnhekk f'dan il-Parlament għanna l-ewel qabel kollox nejnu l-nies u niprofaw nsibu soluzzjonijiet għal kriżijiet eh, reali li għanna fl-Europa, il-kriżi ta' l-azil u l-insibu approċ eh, xira biex nġildu kontra l-ISIS u terrorizmu. Il-benesseri tal-bnedmin għandu jiġi jinata iktar importanza mill-benesseri tal-annimali, għal vorja il-benesseri tal-annimali u importanti u koll. Il-President istaqsi jekk l-Onorevoli Deputata taċċettax Blue Card. Surjar, 30 sekonda kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Signora Shai Perik deskriviet il-situazzjoni li nsabu fija il-raħala il-protezzjoni tal-annimali domestiċi għanna nasbu fija u koll imma fid-djar ma tantx isiru kontrolli kolli najt li anki fil qasam domestiku hemm annimali li batu ma taħsibx li l-Parlament Ewropew għandu jiddiskuti suġġett bħal dan ukoll? Iva, dan huwa punt importanti. Aħna kemm il-darba tkellimna favur dan l-aspett fl-Olanda Jena naħseb illi l-annimali kollha irridu jitqis u l-benesseri tagħhom irid jitqies f'kull strateġija l-benesseri tal-annimali l annorevoli Aguilera. Grazzi, President, Sur Kommissarju jiena nishti eh, eh najdlek illi aħna qegħdin nifinalizzaw it-tieni strateġija fuq il-benesseri tal-annimali li se tala issa fl-aħħar ta' din is-sena, it-tieni waħda. Aħna għandna standards u dana waslu li l-umbat waslu għall-applikazzjoni differenti. Lan ta' din l-istrateġija jena nixneq kun nafx rizultati nkisbu bija. Kien kien hemm bżonn ukoll illi nindirizzaw il-problema b'mod iktar integrali permezz ta' armonizzazzjoni iktar sħiħa f'qafas komuni fuq il-benesseri tal-annimali dan ir-riżultat eh, x'inhu r-riżultat ta' din l-istrateġija jiena nixtieq nkun naf x'inhu ma' riżultati li ksibna nistaw nkunu nafu x'inhuma l-riżultati ta' din it-tieni strateġija jiena wkoll nixtieq nkun naf l-Eurobarometru u nara x'jaħsbu iċ-ċittadini Ewropej aħna hawnhekk eh, nitkellmu u rridu nkunu nafu jekk iċ-ċittadini u mhux lesti li ħalsu iktar sabiex ikun hemm iktar benessiri tal-annimali, però rrid ngħid ukoll illi wara l-evalwazzjoni rridu naraw x'se jkunu r-riżultati, mbagħad hemm bżonn li jkun hemm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 infakrek dwar dan. Disa minn 19 il-miżura din l-istrateġija li bħalissa da fisseħ sissa ġiet implementata u għalhekk il-Kummissjoni trid eh, tamil tajpa l-ħin li tilfet u anki tipproduċi proposti u miżuri ġodda. Sabiex bekk aħna nkun nistaw inżommu ma dak li għanna fil-artiklu fit-trattat, ġifri artiklu 30 il-bdiwa fl-Unjoni Ewropea għandhom ikollhom opportunitajiet ugwali anke fis-suq waħdin u jiena naħseb li din tkun ħaġa tajba. fil-waqt li intom edin tiffirmaw f'tejmit ta' kummerċ ħieles ma' pajjiżi terzi, aħna rridu nissikuraw li nitkellmu dwar il-benesseri tal-annimali esportatur minn pajizi terzi jridu jirrispettaw ir-regoli għaliex inkella l-produtturi jistgħu jiġu medda. Signora President. Signora President kollegi, jina għetnħu għost li għanna dan il-punt fuq l-agenda l-lum u importanti li l-Parlament jista jitkellem fuq qabel ma tibda taħdem il-Kommissjoni Ewropea. Il-benesseri tal-annimali huwa suġġett importanti għal qalb l-Ewropej u aħna qegħdin nippruvaw il-konsumaturi qegħdin jippruvaw jikkonsmaw b'mod iktar responsabbli u kolli kun jafu minn fejn jiġu il-prodotti li jiklu u kif jaslu fil-plat tagħna għalhekk jiena naħseb li hemm bżonn li nilqaw l-isforzi u l-progress progress illi sar hemm bżonn li konna produzzjoni ta' kwalità jekk il-Kummissjoni Ewropea beħsiba tkompli bil-ħidma tagħha bit-tfassil ta' strateġija ġdida din tkun pragmatika u oġġettiva. Tit tinkludi l-atturi kollha professjonisti u anke l-konsumaturi jiġifieri. M'għandix tipponta sebaja lejn ir-raħala imma tippromuovi prassi tajba u tħeġġeġ li jsir iktar progress kif jiena diġa kemm il-darba, aħna ma nistawx najdu illi ridu iktar benesseri annimali u mill-banda l-oħra eh, nipropon noħon u il-raħala tagħna bi standards impossibbli. Irridu naraw il-liġijiet illi aħna eh, naddu u naraw ximpatista jkollhom fuq il-modelli ta' trobja tal-annimali fl-Ewropa kif jolqtu ukoll il-raħala id-direttiva NEC li turi wkoll id-diffikultà tal-nuqqas ta' koerenza li hemm fir-realtà il-konsumatur jixti illi ikunem inqas emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u li l-annimali jitrabbew barra imma mbagħad jekk aħna rridu jkollna inqas metanu hemm bżonn li l-annimali jinżammew ġewwa mela immaġinaw issa d-diffikultajiet illi ħloqna bidejna grazzi. Thanks and the next speaker. Il-kellima li miss l-Onorevoli Gadenbach. Sira President, Komissarju, minkejja il-kriżi ekonomika, aħna rridu nitkellmu dwar il benessri tal-annimali. Dan diġa għattu ftit ta' żminilu meta aħna konna din nitkellmu dwar l-istrateġija mill-2012 l-2015 jiena gdejt id-diskors jgħid dak iż-żmien, però dak iż-żmien provajna eh, ninjuraw il-fat li il-ħarsin u l-bernesser tal-annimali jiġi medet minħabba l-krizi finanzjarja, aħna irridu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet importanti. Hemm artiklu importanti fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea li huwa artiklu 13 li aħna rridu nimplementaw għaliex l-annimali huma kreaturi huma ħlejqiet u aħna nistgħux ninsew dan. Jiena nittama li aħna flimkien ma' tim tagħkom ser nkun nistgħu nippreżentaw strateġija għal ġejjin għaliex jiena perswas li inti konvint anki meta nħares lejn l-attivitajiet tagħkom anke brabta ma' saħa pubblika intom tafu tajjeb li l-benesseri tal-annimali huwa marbut mill-qrib mal-saħħa tal-bniedem. Aħna serin nkunu kapaċi kolna Ewropa komuni jekk konna anki il-benessri tal-annimali prezenti. Grazzi sa nixinat il-kelma l-Onorevoli Dalton. Grazzi ta' Sinja President. Aħna għanna l-aktar regoli ibsa rigward il-benessir tal-annimali, pero jek daw ma jiġux infurzati id hemm xejn, ġifri infurzar huwa neċessarju. Mhux tajjeb li jkollna strateġija bħal din jekk ma nindirizzawx li l-regoli eżistenti qegħdin jiġu njorati u noqogħdu biss nitkellmu biss irridu nħarsu lejn il-leġizlazzjoni tal-benessri tal-animali anke fit trasportazzjoni. Għanna il-kas ta' kontrabandu ta' ċertu speċi tal-animali, għalhekk aħna rridu naraw li ċertu animali ma jistgħux jiġu trasportati. U fil-fatt l-iskema tal-passaporti ta' dawn l-annimali qegħdin jiġu njurati, għalhekk aħna rridu nasikura l kontrolli jkunu qegħdin hemm. Għanna bżon leġizlazzjoni eżistenti li tiġi infurza ta' kif suppost u sabiex namlu dan il-Kummissjoni tkun aktar ibsa ma' dawn l-istati membri li qegħdin jilaxkaw rridu naraw li jkun l-aħjar skampju tal-aħjar prassi u kultura ta' benesseri tal-annimali madwar l-Ewropa billi namlu hekk biss aħna nkun nistgħu nilqu standards komuni fuq l-iktar livell għoli. Grazzi sannat il-kelma l-Onorevoli Bogovic. il-bdiewa Ewropej u l-politika agrikola komuni jistaw ikunu gburin b'dak li nkiseb meta niġu għal politika tal-benessir tal-annimali f'dawn l-ħar 15 sena. Jiena segwejt bir-reqqa l-iżviluppi li saru fl-Slovenja, l-pajjiż tiegħi bħala bidwi u anki bħala Ministru tal-Agrikoltura u jiena naf xkellom jagħmlu il-bdiewa sabiex jaddattaw l-irsitet tagħhom, sabiex jaddattaw l-imprizi tagħhom kemm kemm meta niġu pereżempju għat kabbid jew il-produzzjoni tal-tattjur kif ukoll tal-bejjem. Għalhekk aħna rridu naraw eh, kif qed tiġi nfurzata l-liġi passi għat ridu jittieħdu sabiex nasikuraw li l-agrikoltura eh, edha tiġi rispettata kullimkien bl-istess mod u li jkollna garanziji wkoll li ser ikollna politika waħda nija meta niġu għal-benessir tal-annimali. Fimkien mal-bdiewa u anki mal-konsumaturi aħna irridu namlu passi gbar il-qoddim mannix inħaffu wis, rridu noqdu attenti b'deċiżjoniet li nieħdu, rridu nkunu kritiċi wkoll u anki natu ħarsa lejn pajizi fejn aħna qed nimpurtaw il-laħam. għaxek aħna ma nkunux kritiċi meta niġu għall-importazzjoni, f'dak il-kas aħna ser nkunu qegħdin impoġġu tkabbir tal-annimali fl-Ewropa friskju u l-imprizi żgħar ser ikunu l-ewwel li jitilfu specialment irtiset żar u postijiet remoti jew inqas favorevoli. U għalhekk aħna irridu inħarsu lej dawn l-aspetti kollha u naraw fejn il-bidwi Ewropew jista' jiġi perikolat. Grazzi tassew, is-sena il-kelma l-Onorevoli Brannan. Grazzi tas Sina President, ċittadini Ewropej dinħarsu lej Kummissjoni Ewropea għall azzjoni deċiżiva sabiex iħarsu l-benesseri tal-annimali. L-istrateġija ġdida tal-benesseri tal-annimali għandha tkun punta tluq sabiex nintroduċu qafas ta' leġiżlazzjoni fuq il-benesseri tal-annimali appoġġata minn one-stop shop għal benessri tal-annimali fiħdan il-Kommissjoni. L-unika garanzija li l-kwistjonijiet ta' benessri l-annimali se jiġu indirizzati b'mod effiċenti u koordinati. L-annimali kif smajna l-lum huma kreaturi ħlejqiet u din għandha tiġi għandha tkun il-qalba tal-istrateġija Ewropea. Aħna rridu narfu din il- kwistjoni bażika bekk biss inkun nistgħu nilqu dak li nixtiequ sabiex intejbu il-benesseri tal bejjem li jiġu mkabra f'dawn l-irtizet u anki l-importazzjoni minn pajjiżi terzi u anki eh, l-esportazzjoni ta' u l-importazzjoni ta' eh, animali eżotiċi. Irrid ikollna strateġija ibsa b'saħħitha. Grazzi. Nagħti l-kelma issa l-Onorevoli Noix. Sera President, Kummissarju, il-kwistjoni li tiġini f'moħħi għalfejn m'għandux ikun hemm strateġija ġdida għal benessir tal-annimali. X'inhu l-isfond ta' deċiżjoni tagħkom? Mhuwiex biż dan il-kumitat li huwa involut fil benessri tal-annimali hawnhekk aħna din naraw parlament għedin naraw fejn l istrategija mux għed jaħdmu. Xinajdu dwar il kualità ġenerali fl-Unjoni Ewropea għalix il-Kommissjoni hija kontra li tfassal għanijiet ċari li twitti triq kollha pjantazzjoni b'informazzjoni sabiex tassew nkunu nistgħu narfu x'progress qed issir fl-Ewropa. Ma nistax nimmaġina li s-suġġetti kollha li qajmu il-kollegi tiegħi ser jiġu injorati, ser jintassew. Aħna għandna bżonn qafas ċar u strateġija sabiex nidrizzaw dawn l-aspetti. Jiena napprezza x-xogħol li qegħdin tagħmlu fil-qasam tal medicina magħna u nittama li intom tkunu tistgħu timxu bl-istess mod u tieħdu l-istess approċċ meta niġu għal benessiri tal-annimali għandna bżonn strateġija għandna bżonna issa. Grazzi, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Zani. Grazzi, Signora President. Miżuri fil-benesseri tal-annimali huma importanti u għandhom jiġu mħarsa. Rridu kol insibu l-aħjar għafas legali għal dan kollu. Meta Wieħed ifassal strateġiji rridu nħarsu lejn aspetti bħal innovazzjoni, l-edukazzjoni u anki koerenza fost is-sorsi ta' finanzjament. Komment? L-nistanadi f'dan l-istadju li l-liġijiet fl-Unjoni Ewropea huma għolja ħafna dawn l-standards huma għoljin u diffiċli biex wieħed iħaddanom u jifrixom. aħna rridu nixlu għalek n-attenzjoni fuq pajizi terzi, rridu n-influenzaw pajizi terzi, oħra sabiex iħadnu il-regoli tana u kol. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-annimali domestiċi fl-2012 il-Parlament ġaġibet l-attenzjoni fuq din il-kwistjoni importanti li nkopru dawn it-tip ta' annimali wkoll. Minkejja da m'hemmx koerenza f'dan il-qasam. U l-fat li ħana ma niklux dawn l-annimali ma jfissirx li għanna nkunu nipqaw bidejna fuq zaqna unek. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Ġifrida. Grazzi tassew l-istrateġija l-benesseri tal-annimali 2012-2015 kella impatt pozittiv fuq il-miżuri u l-azzjonijiet li tieħdu sabiex ikun hemm eh, titjib fil-ħajja tal-annimali. Il-mentalità fortunatament qiegħda tinbidel u l-awmin ta' kuxjenza dwar il-benesseri tal-annimali qiegħda tiżdied. Fil-verità l-opinjoni pubblika hija ħafna aktar qudiem mill-istituzzjonijiet u għalhekk aħna għandna nissimgħu il daw kollha li poġġunna qudiemna każijiet ta' abbuż u krudelta kbira. Din is-sena aħna rnexxielna napprovna nadottaw il-istrateġija dwar benessri tal-animali fejn ktibna li s-saħħa m'għandix eh, titqis waħeda trattat eh, animal abbużat jew trattat ħażin ma jistax ikun animal b'saħħtu l-ewwel pass il mill-nieħ illum u għalhekk qed nitolbu l-Kummissjoni sabiex tkompli timxi f'din it-triq importanti li noħolqu strateġija li tindirizza kwistjonijiet u każijiet ta' abbuż u violenza. Qed nitkellem dwar il- il-qtil li jsir fuq il- Zer Farrow. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Serraw Santos. Grazzi tas-Sur President. fejn nixtiequ morru meta fejn nixtiequ naslu meta niġu għal-benesseri tal-animali, rridu nsibu l-aħjar bilanċ bejn is-saħħa psikoloġika eh, tal-annimali wkoll. Li nintensifikaw il-bidja, bidja intensiva, manda qatt permetti il- kondizjoniet tal-annimali, aħna rridu wara kollox nassikuraw li l-akwakultura u kumpaniji li jagħmlu dawn li jrobbu l-annimali jridu jkollhom kondizjoni tajbin għall-annimali. Il-fuq mill-livelli minimi. Għabbażi ta' studji xjentifiċi għall-istrateġija 2012-2015 aħna nafu li wkoll tissir ħsara matul il-proċess ta' sajt. Għallek tajb li naħsbu dwar kif aħna nistgħu nimxu il-qudiem mill-lin mill-2012 l-2015. Issa naddu għal proċedura KGI. U il-kelma l-onorevili Miroslav. Grazzi tassew, Signor President, Komissarju, eżis kollegi. Il-lejla ħna qegħdin niddiskutu l-benesseri tal-annimali u jien naħseb li dan huwa suġġett ferm importanti u rridu nindirizzaw dan is-suġġett issa jekk qed nitkellmu fuq l-annimali li qegħdin jiġu hemm produzzjoni kbira ta' dawn l-annimali jew mhux qed jgħixu f'kundizzjoni adegwati. Però hemm il-kwistjoni tal-annimali domestiċi u dan huwa aspett li aħna rridu inħarsu li aktar mill-qrib insibu kundizzjonijiet adegwati għalihom ukoll. Tkellimna wkoll dwar it-tip ta' eh, ta' kif issir il-qatla tal-annimali u l-kondizjoni li għandhom jitħarsu. Anki jekk aħna nixtiequ nedeżaminaw ċertu medicina li ma tistax tiġi eżaminata fuq il-bniedem. Aħna hemmhekk qed nagħmlu żbalji wkoll, qed nagħmlu żbalji meta niġu għat-trasportazzjoni tal-annimali, nixtiequ nitkellmu wkoll dwar annimali klonati, dawn qegħdin ibatu ħafna għalhekk kuntent ħafna li l-Parlament projbixxa l-użu tal-laħam minn annimali klonati. Klonati, issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Kaputtu għal minuta. Grazzi ta' Sus President, il fatt li l-ħakna livello li fil benessri tal-annimali u għalment verament importanti sabiex nħarsu s-saħħa tagħhom u nigaranti l-produttività. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-protezzjoni u l benessri tal-annimali 2012-2015 bla dubju kien pass il-qudiem. Però ovvjament għatfadal ħafna xogħol xissir il-Kummissjoni għalhekk hija mitluba biex tfassa strategija aktar ambizjuża l-benesseri u l-protezzjoni tal-annimali bejn l-2020 tippreżenta għafas ta' leġislazzjoni aktar simplifikat. Il-leġijiet prezenti rigward il-benesseri tal-annimali minħabba l-komuma komplessi qed jiżħol u inċertezza legali u għazvantaċ ta' kompetittività l-produtturi. Għalhekk għafas legali fuq l-Unjoni Ewropea huwa importanti il din l-istrateġija u wkoll it robija tal-annimali fl-aħjar situri agrikoli u għandhom iħarsu l-annimali kollha li qegħdin jiġu imkabra kif ukoll dawk eh, abbandonati, kif ukoll l-annimali domestiċi sabiex bekk nilħu benessri tal-annimali fuq livell ġenerali. Grazzi. Grazzi sanat il-kelma l-Onorevoli Marias. President, il-protezzjoni tal-benesseri tal-annimali huwa suġġett importanti ħafna wa suġġett li l-Kummissjoni għandha tiddiskutih l-istrateġija tal-Kommissjoni għal benessir tal-annimali l-2012-2015 tat riżultati pozittivi mhux ħażin inqas torturi l-annimali u dina għal fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi imma xorta waħda għatem ħafna moħrija tal-annimali fuq livell dinji l-annimali huma it-torturati u jbatu ħafna u dana sempliċement sabiex il-bniedem jagħmel iktar liħ. Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri biex tħares l-annimali u tħarrishom minn kull tip ta' tortura jew prassi ħażina li twassal għal moħrija tal-annimali. Umbagħad hemm bżonn ta' proposta għal qafas leġislattiv simplifikat tal-Unjoni Ewropea għal benesseri tal-annimali. Grazzi. And now I will give the floor to Mrs. Müller. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Muller. Signor President, signori, jina nilqa dak kollu li hija tem biex itejjeb għall-benessri tal-annimali u dan għandu jkun priorita għolja għalina. Dan u l-kas fil-fat tal-bosta bdiwa Ewropej li ntejbu il trobija tal-bejjem u fil-fat dan ilu jissemma ħafna ħna minna passi gbar il-qoddim u anki programmi ta' investiment li huma ta' inċentif għal bdiwa anki biex jinvestu Eh, strutturi agrikoli tajbin adekwati għall-animali. Eh, tip ta' strutturi li jirajnijom u kol jimbnew fl-Svizzera, ħna għanna bżon Eh, proċessi li wieħed jista' jimplementu, ma dana kollu aħna din xorta waħda naraw problema li fit-28 stat membru aħna għandna mezzi differenti kif nħarsu il-benessri tal-annimali u għalhekk għandna bżonn armonizzazzjoni tħassib kbir għalija u għalli għandu jkun hemm tip ta' permess għal l-annimali domestiċi il-bdiwa jamlu hekk u anki il-bqija tan-nies għandhom jagħmlu l-istess ħaġa. Naddu għall-onorevoli Riades. Qed eh, naraw il-konsekwenzi ta' agrikoltura li tiġi sottomessa għal ċerta moralità ta' produzzjoni. Mux qed jippruvaw eh, zid eh, kemm jista' jigwadinjaw kemm jistgħu x'inkella ma jkunux jistgħu jiżgaraw li fil-farms tagħhom ikunu jistgħu jikampaw. Eh, hemm ċerta kontradizzjoni hawnhekk. Jekk għandna ekonomija li hija bbażata fuq il- gwadan allora ħafna drabi jinsew kompletament il-konsekwenzi għal benessri tal-annimali. Għadin <clears throat> ħaġa verament tamel lebda sens. Għanna bżon namlu da, grazzi. Naddissa għalon oniveri Arnot. Grazzi ħafna. s-sussidjarita eh, taħseb li wieħed deċiżjonijiet għandhom jisiru qrib iċ-ċittadin. Imma l-maġġoranza ta' dawk l-affarijiet li tqajmu llum eh, jistgħu eh, trattati aħjar mill-nazzjonijiet Eh, regola li tajba l kulħadd mhux nistajem evalzjona. U hekk eh, għandhom ikun il pajjiżi li jittrattaw li kwestjoni tal krudeltà eh, Kien hemm referenza wkoll kwestjoni tal-pezz eżotiċi u l-ħut ornamentali fir renju Unit hemm eluf ta' impiegi involuti Jiena naħseb li dibattitu raġonevoli ħaġa tajba Aħna mill-Labor Party rajna li l-Ministru, l-Shadow Minister, għal li l-laħam għandu jiġi trattat bħal tabak biex ikun hemm kampanja pubblika kontra l-konsum tagħha. U aħna għan m'għandniex eh, naqblu ma' dat tip ta' attitudni, grazzi. Għadu issa għal-Kummissarju Andriju Kajtis. Grazie ħafna, Signor President onorevoli membri. Smajt mirreqa u b'attenzjoni kbira għall-interventi tagħkom u dan is-suġġett importanti. Jiena naqbel ma l-opinjoni tagħkom l-Unjoni għandha tkompli tkun attiva fil-kamp tal-benesseri animali jiena. Smajna approċċi u attitudni differenta minn qafas tal-benesseri, strateġija tal-bejjem ġdida, kella pjattaforma tal-Unjoni Ewropea għal benessri tal-annimali, binfurzar b'saħħtu, smajt diversi eh, elementi. Daw l-alternattivi eh, tiġu diskussi fil-kabinetti għaj u fis-servizzi u aħna eh, Eh, deċidejna nibdew b'servej tal-Eurobarometer. Mhux ħaġa mhux bista interessat pubbliku ġenerali, imma wkoll noħolqu valur miżjud fil-katina ta' ikel tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri teffettwa ħafna elementi meta meta eh, bħet ħares lejn eh, din l-istrateġija li ħajkonna zi informazzjoni f'2016 li aħna tippermettinna l-għan nirrispondu għal għal pretenzjonijiet minnaħa tal-ċittadini tagħna u partit interessati wkoll. L-infurzar adekwat tal-akit tal-Unjoni Ewropea ħajkompli kun priorità eh, ewlenija. Konna eh, riżultat tal-studju tal-Eurobarometer naraw ukoll x'ruol li kollha l-edukazzjoni għal ċittadini bil-adozzjoni li ħajkonna tal-proposta l-Unjoni Ewropea l opportunità biex eh, toħloq ċentri ta' referenza għal benesseri tal-animali biex tagħti eh, bottatura eh, fost il-partijiet interessati. Apparti minn da nħoss li l-ħarsin tal-bejjem tal-Unjoni Ewropea għandha tipprofetta mill-pożizzjoni ta' vantaġġ li għandha biex tisplora ċerta swieq fej jipretendu standard solja. Jena nistanna bil-ħarqa r-rezoluzzjoni tal-Parlament u biex nala nizgura l-Parlament li l-kwestjonijiet li l-Komissjoni titratta b'serjetà kbira dawn il-kwestjonijiet u naraw kif il-dana eh, eh, ximpat ħajkollu fuq il-katina ta' ikel tal-Unjoni Ewropea fil-ġejjini. Grazzi ħafna. Ħajkun hemm mozzjoni ta' il president biex